illi għawet il qalbna u nittamaw illi aħna jirnexxina nindirizzaw dak il-punti kollha li għajim intom illum grazzi. Grazie kommissar. Grazie tassew kommissari, sar ċevejt sitt proposti ta' riżoluzzjoni. Id-diskussjoni issa magħluqa u l-votazzjoni ser issir għada fiz nofsija issa fuq il-punt l immis tal-agenda hija mistoqsija orali fuq il-kriżi tal-iskart fil-kampanja. Bek nistgħu nibdew bali nagħtu l-kelma lil eh, l-awturi nibdew bis-sur Oken għal żewġ minuti. Grazzi tas Sur President, grazzi al Kummissarju Podoċnik għall-impenn liħa biex jiġbor biex jara l-konsegwenzi li seħħew koerenza. Hemm aspettattivi kbar fil-tweġibiet li ġejjin minnaħa tal-Kummissjoni l-lejla. Ġifri jekk ser ikun hemm tieni proċedura ta' rikors f'dak l-industria samma l-Italja għaliex il-problema ma' dix taqsam biss mal-Italja għal dak li għandu xisam mal-iskart mal-krizi tal-iskart. Jekk jider li hemm impressjoni li hemm nuqqas eh, ċertu regoli stretti jew deċiżjonijiet li ma teħdux dan jista' jwassal għal ċertu konsegwenzi negattivi. Nixtieq indur lejn l-Italja. Naf li l-gvern Taljan mhux qed jiġi rappreżentat direttament hawnhekk f'dil-Kamra, però importanti li l-Italja stess qis u tifhem xini il-problema danu, pro, danu pajis mill-isbaħ però konflitti ta' kull tip ta' natura u għalek ma tix tirriskja li għaf situazzjoni li ma bħala li diġa sabet ruħa diġa fija xifti ta' snilu, il-pjana l-amministrazzjoni tal-iskart għanda tkun waħda kredibli u għanda id tinvolvi li ċittadini li ma parti mis situazzjoni ma tistax li kriminalizza il-popolazzjoni jew inkella tafasom fl-estrem jekk iċ-ċittadini ma jikkollaborawx huwa diffiċli solvi l-problemi u jiena ninsab konvinta li ċittadini jista' jagħmlu jaqdu parti ir-rwol tagħhom. Li nużaw il-forzi armati u s soldati m'għandix titqis min-naħa taċ-ċittadini bħala konfront l-industrija tal-Italja ta' tramuntana ħadet vantaġġ mill-kbir mill-kriżi tal-iskart. Aħna nafu li hemm responsabiltajiet min-naħa tal-mafja eh, li stanew bil-kriżijiet tal-iskart, Jiġifieri li tajt tkun serja. Issa, is-sur Sondagard għal żewġ minuti. Grazzi tassew, Signora President. Wada mid-delegazzjoni tal-Kommissjoni tal-Budget ġiet iżżur l-Italja u l tajna mal- Sintku tal-kampanja u meta saqsejnieh minn fejn kienet ġejja din il-kriżi tal-iskart fil-kampanja u għalfejn kienet għadha ġiġ solvuta, tweġiba kienet li l-problema hija problema ta' natura politika. Din tispjega wħud mill-affarijiet, però jidher li hemm ħafna elementi oħra li ġej li għandhom problema ta' natura teknika, loġistika jew inkella ekonomika. Dawn ta' bilħaq kienu miċħuda. Il-problema però ġejja minn nuqqas ta' volontà politika. Nuqqas ta' volontà politika nerġa' ngħid. U din kienet il-kawża li ma permettix li tal twieġeb u tnaqqas u tiħu terfa' responsabilità ta' ħabda l-indux sam l-iskar tal nuqqas ta' volontà politika li f'Ottubru intqal li l-ebda mill titjib li kien mitlub mill-li siġej maġew ġew fis-seħ hija nuqqas ta' volontà politika. Il-fatt li għadhom ma ġewx adottati pjani pjanijiet tal-rikostruzzjoni tal-eliminazzjoni tal-iskart. L-awtorità l-awtoritajiet għandhom volontà politika biżejt però biex tatti l-iskandlu li qajmet din il-kriżi Il-pożizzjoni tagħna bħala grupp hija ċara ferm aħna nħossu u nappoġġaw ukoll il daw kollha u fil-fattu ħafna Taljani nisa u li qed jittalbu trasparenza sħiħa fuq din il-kriżi għaliex iridu jiġu identifikati il-minu ħati ta' din il-kriżi. Il-ħatja. U allura aħna rridu nsolvu din il-kriżi u għalhekk ħaġa naċċettabbli li jkunu l-kontribwenti Ewropej li jridu jħallsu għal din il-kriżi ta' skart fil-kampanja grazzi tassew issa l-Onorevoli Merkies għal erba minuti jekk jogħġbok. Grazzi sew, Sur President, Kummissarju, Bil-Komissjoni Petizzjoni san li għaddiet aħna wasalna morna fil-kampanja f'Napli biex naraw bajnejna stess x'kienet is-sitwazzjoni is-sitwazzjoni tal-emerġenza tal-iskart, is-sitwazzjoni fejn kienet qed issir ħafna referenza e, u nies li qed jitolbu fil-Komitat tal-Petizzjoni biex aħna natu ħarsa lejn din il-kriżi. Iltqajna wkoll ma' sitwazzjoni verament serja hemmhekk. Per eżempju, rajna skart, miġbur, maħżun eh, busket nazzjonali biex ngħidu hekk eh, il vesuvju rajna skart minn kull tip ta' kumpaniji domestiku u kol rajna li kollox kienet jider maħruq kienet jiġi maħruq f'inċineraturi. Aħna donna der li kienem ħtiġit politiċi. Provajna niskopru x'inhuma l-evalwazzjonijiet politiċi tal-politiċi u anki ta' ċittadini biex naslu għal soluzzjoni. Anki naraw din is-sitwazzjoni, però din is-sitwazzjoni donna għadha tħallina bħalna miftuħ u għalhekk jidher li ma nafx jekk hemmx pjan eżattament biex naslu għal din is-soluzzjoni. ċittadini tal-kampanja għamlu dak kollu li jistgħu, ħabtu kull bib, ħabtu l-bib tal tal-reġjun, tal-distret lokali, tal-gvern taljan, għallulna li lebda tweġiba ma nitatilhom għal talbit tagħhom u għallulna li l-unika l-aħħar eh, tama li għandhom hi unjoni Ewropea u għalhekk daru lejna aħna fil-fat għadnilom u għadnilom eħe ħan nisimaw l-talbit ta'kom, ħtiġijiet ta'kom għax nafu li jintom qed tittamaw fina fil-kontribut tagħna biex nippruvaw insibu soluzzjoni għal din il-kriżi fir-reġjun ta'kom, mela ejja nippruvaw ma niddeludux din it-tama. Naturalment, is-soluzzjoni ma tistax tiġi minn għandna direttament. Ma nistawx eh, Literalment immorru neliminaw il-toroq mill-iskart. Pero nistaw nitolbu naraw eżattament x'ser isir, x'inhuma l-iskadenzi, l-pjanijiet. Meta l-Komissjoni dal-intenzjoni li ddur fuq il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea jew inkella toħroġ sanzjonijiet biex bekk tkun tista' tagħmel daw sanzjonijiet finanzjari din is-sitwazzjoni qed wassal ukoll għal riski fis-saħħa. Kif qed tindaħal hawnhekk il-Kummissjoni Ewropea naf li mhix eżattament taqa' taħt il-kompetenza tagħkom sur Kommissarju, però forsi tista' titlob jew tara li jsiru investigazzjonijiet rigward din il-kriżi u mbagħad aħna tkellma wkoll fuq l-ekomafi li qegħdin jaqdu rwol importanti ħafna f'dan il-kuntest bla dubju mhix il-Kummissjoni Ewropea aħna nkunu aħna li nistgħu jew aħna li nintervjunu f'din il-kwistjoni, però nistgħu nistaqsu kif nistgħu nevalwaw u nagħmlu monitoraġġ ta' eh, rispettar tal-direttivi tagħna kif nistaw nipromuovu l-aħjar prassi sabiex bekk nkun nistaw nejnu l-istati membri. L-iskart jista jitqis mhux bħala problema ma bħala opportunità wkoll il-kampanja fil-fat tista' ssir eżempju ta' soċjetà ta' riċiklaġġ. Forsi nistgħu naslu biex ikollna l-kuraġġ u nimponu eh, proibizzjoni ta' rimi tal-iskart u jkollna riċiklaċ sabiex nevitaw totalment din il-problema. Grazzi ta' sew sa' sur bizzotto għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ta' sew sur President, Signor President, is-sitwazzjoni tal-kampanja mo partikolari il-belt ta' Napoli hemm ħafna eh, problemi tal iskart U dinja marrufa madwar id-dinja u l-Unjoni Ewropea kemm il-darba kellha tħossib din il-kwistjoni, u din din il-situazzjoni li enormi ta' pajis terz, nitlob il-Kummissjoni x'konsegwenzi ser titfaċċa l-Italja. U x-sanzjonijiet ser jiġu motija l-Italja jekk fil-kriżi tal-iskart fil-kampanja ma ssib soluzzjoni definittivi fil-qosor. Għalhekk nixtieq nara jekk il-Kummissjoni tista' tagħti hemm aktar dettalt ċifri għal ta' flus li natat lil kampanja biex ikun hemm ġabra u l-eliminazzjoni tal-iskart meta ħna nitkellmu dwar emerġenza nitkellmu dwar sitwazzjoni drammatiċi u estremi li xorta waħda jsibu soluzzjoni f'żminijiet eh, twal. Pero din is-sitwazzjoni għadha tinqala sena wara sena. L-gvern tal-li għamdaw l-aħħar snin jipprova jagħmel dak kollu li jista' biex isolvi din il-kwistjoni tal-eliminazzjoni tal-iskart. Però jidher li jekk li toroq ta' Napol ta' Napli għadhom mimlin ħmiċ skart, li wieħed irid jagħti jitfal ħtija lill-lokalità tal-kampanja li mhix kapaċi tmexxi u ssib soluzzjoni għal din il-problema jidher ċar u bla dubju ta' xejn li l-kondizzjonijiet li qed tfaċċa Napli għandha x'taqsam mal-nuqqas ta' ħeġġa li hemm fil-dan f'dawn bliet u f'dan ir-reġjun. Jekk mhix ser ikun hemm ġabra separata tal-iskart jew inkella pjan ta' tmexxija tal-iskart ma tistax tkun ħtija tal-Gvern ċentrali. Jekk il-Gvern Taljan kellu jibgħat is-soldati u dan hekk ġara xi ġimgħa li għaddiet, però anke qabel ġara hekk sabiex tieħu post ta' ta' nis li jġbru iż-żibel u li f'daqqa waħda kollha spiċċaw ma jifilħux, din ma kienx sitwazzjoni eh, faċli marru l-soldati biex jagħmlu xogħol ta' ħaddieħor Din ukoll rajnija fil-Veneto, però fil-Veneto qatt kien hemm mbagħad problema li eskala daqshekk għaliex responsabilità tal-emerġenza dejjem jaqgħu fuq il-politika tal-kampanja u l-amministraturi lokali u fuq il- il-kriminalità kbira li hemm li dejjem qed tikseb aktar profitti f'dak li għandu xi samma l-tmexxija tal-kriżi tal-iskart minħabba il-mafja u l-kamora li hemm. Grazie, la Grazie tassew, issa fissam il-kommissjoni sur Podoċnik. Grazie tassew. Membri onorevoli tal-Parlament Ewropew l qabel kollox nix nirringrazzja il-Parlament kollu tal-li ġibidi l-attenzjoni u l-attenzjoni ta' servizzi tijaj għal din il-kwistjoni tant importanti. Jina kontent il-Parlament Ewropew ħa rwol attiv biex jagħmel monitoraġġ tal-amministrazzjoni tal-skrabra tal-iskar fil-kampanja kif intwera mir-rapport li ġie adottat mill-Kumitat fuq il-petizzjonijiet wara żjara lil dan ir reġim tal-kampanja li sar f'April tas sena li għaddiet. Il-Parlament tassew ta' bilħa għandu rwol importanti immens u assuma il-rwol tiegħu kollu kemm hu Wara il-deċizjoni tal-qorti l-4 ta' marzu 2010 l-Kummissjoni kiteb l-autorità italjani biex jara x'tib ta' miżuri kienu tieħdu biex ikunu jistaw ikunu konformi magħha din id-deċiżjoni. Wara dan, il-Kummissjoni kellha ħafna kuntatti u laqat mal-autorità italjani reċentament waqt il-missjoni ġewwa Napli li saret fil-22 u 23 ta' Novembru tal-2010 mid-delegazzjoni tal-Direttura Ġenerali tal-Ambjent. Aħna tal-opinjoni li l-autoritajiet taljani xorta waħda għat għandhom ħafna xogħol x'jamlu sabiex ikunu jistgħu jkunu konformi ma' din id-deċiżjoni mod partikolari jridu l-ewwel qabel kollox jespandu u jaġġornaw il-faċilitajiet tal-iskart fil-kampanja sħiħa. U t biex jizviluppaw pjan ta' amministrazzjoni ta' ġestjoni għal skart urban fil-kampanja miħon konsiderazzjoni barra ċertu affarijiet il-ġerarkija tal-amministrazzjoni tal-iskart tal-Unjoni Ewropea. Il-Kommissjoni miex sodisfatta bil-miżuri li l-autoritajiet Italjani ikkomunikaw minn mindu kienet ittieħdet id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja għax ma jinkludux kalendarju dettaljat għal miri tal xolita ta' kostruzzjoni tal-ewwel installazzjonijiet u għalhekk aħna tal-fema li il-pjan tal-amministrazzjoni tal-iskar tal-reġjun tal-kampanja għandi jkun konformi bisħiħ mal-liġi ambientali tal-Unjoni Ewropea u jagħti priorità li d-naqis tal-iskart użu mill-ġdid u riċiklaġġ ta' sikura implementazzjoni ta' ġbir separat fir-reġjun kollu kemmu. Tipprovdi l-kampanja wkoll kapacita kompost testabilixxi miżuri għal eh, rimi adegwat fi żmien adattat għal aktar minn 7 miljun tunnellati ta' skart mormi fil-kampanja li jfisser li l-autoritajiet Italjani ridu wkoll jagħmlu analiżi tal-belt waste ekobale ġifiri qabel ma jiddeċidu li ma l-aktar mod sigur biex jarmu dan iskart. Jekk memx mezzi jew pjanijiet effettivi, il-Kommissjoni ser tmur lura l-Qorti tal-Ġustizzja u tipproponi l-impożizzjoni ta', ta multi. U għalhekk aħna rridu navalwaw mill-qrib il-pjan ta' amministrazzjoni tal-iskart li l-awtoritajt tal-kampanja resqu lill-Kummissjoni reċentament. U qed ngħidilkom vera reċentament u qed jimmonitara qed nagħmlu monitorat li huma jagħmlu li jadottaw u jimplementaw il-pjan id-deċiżjoni fuq meta u kif jiftħu l-proċeduri ta' artiklu 260 fuq l-Italja ser jiddependi fuq il-kontenut tal-plan ta' amministrazzjoni tal-iskart u anki id-dati ta' skadenzi tal-miżuri biex jindirizzaw il-problema immedjatament mod konvinċenti. Għal dak li għandu xieqsam ma' landfills reċenti, il-Kommissjoni bdejt l-investigazzjonijiet tagħha u saqsiet l autorità Italjani fuq il-ħidma tal landfill statizjano u Ċerċjano. Il-tweġiba tal-Italja tal dependenti u la darba ħna nirċevuha, il-Kummissjoni se tagħmel evalwazzjoni tagħha. Dal-istadju il-Kummissjoni m'għandix evidenza ta' liġi ambientali tal-Unjoni Ewropea u konformità magħha l-fatt li l-landfill għanda il-lokazzjoni tagħha hija fi protezzjoni f'parti protetta ma tkun mhix konformi mal liġi ambjentali tal-Unjoni Ewropea, ġifieri jridu jiġu eh, implementati ċertu l-regoli oħra jkun hemm ukoll evalwazzjoni għall-ambjent u jimplementaw il-mitigazzjoni neċessarja u anke miżur ta' kumpens. Għal dak li għandu x'jaqsam mal kofinanzjament ta' miżuri ta' kofinanzjament anzi fl-1994 u 1999 88.1 miljon euro nataw għal proġetti ta' ġestjoni tal-iskart kważi 49% mill-RDF. Pero 90% ta' totol tal-allokazzjoni ġi użat minħabba diffikultajiet marbuta mal-kriżi tal-ġestjoni tal-iskart u s-sitwazzjoni u anzi l-autoritajiet taljani tal-amministrazzjoni straordinarju tal-1994. Fl-2000 l-2002 u l-2006 allokazzjoni ta' 140 miljun euro ġifri dawn 50% ġew kofinanzjati mill-IRDF ġew ikkonċentrati fuq proġetti ta' l-amministrazzjoni ta' skart, però wara il-kriżi ta' l skart il-Kummissjoni ddeċidiet li tieħu miżuri speċifiċi sabiex tassikura li il-finanzi allokati l-kampanja jiġu użati mod adegwat. L-ewwel net, mill-ewwel ta' Jannar tal-2005 il- miżura ta' nefqa kienet illeġibli għal kofinanzjament imbagħad wara notifika uffiċjali l-Italja fuq il-ftuħ ta' proċeduri ta' ksur għal amministrazzjoni ta' kriżi ġifiri fit-29 ta' Lulju tal-2007 l-Kommissjoni informat l-autoritajiet Taljani li l-ekt mux ħajġi, mux ħajkun aktar aċċettat il-kofinanzjament għall-amministrazzjoni tal-iskart. L-2007 sal-2013 programmi reġjonali għal kampanja kienet qed is investiment ta' 270 miljun euro, 50% kofinanzjament mill-IRDF għal amministrazzjoni tal-iskart. Madana kollu il-nefqa ta' finanzjament ta' daw il-proġetti fis settur tal-iskart huwa suġġett mo partikolari għal kondizzjoni li l-awtoritajiet Taljani adottaw pjan ta' amministrazzjoni tal-Iskaj biex jifġi validat minnaħa tal-Kommissjoni. Għada, aħna ser nippubblikaw fil-Kummissjoni il rapport fuq l-implementazzjoni tal-istrateġija tematika fuq il-riċiklaġġ tal-iskart u l-ġestjoni tal-iskart dan juri differenzi kbar f'termi ta' performance tal-amministrazzjoni tal-iskart bil-istati membri u dan juri biċċar li fiħdan strateġija adattata għal ġestjoni tal-iskart, il-skart jista' jsir zero u l-inċenerazzjoni tista' titnaqqas billi wieħed iżid l-iskart, kompost u riċeklaċ. Aħna rridu nbidlu l-iskart għal riżorsi u dan joħloq attività ekonomika u joħloq l-impjieg fil-waqt li naqsu l-impatt fuq l-ambjent u għalek nittama li din il-krizi eventualment ser toħloq opportunità minn autoritajt kompetenti permezz ta' tnidija ta' ġbir separat tal-iskart u skemi tal-ġbir tal-iskart fil-kampanja. Fil-qosor, il-Kummissjoni qed tittama li il-pjan ta' amministrazzjoni tal-iskart tal-kampanja ikun konvinċenti biżejjed sakemm aħna nkunu ċerti għal pjan adegwat, bil-infrastruttura adegwata, u jkollna garanziji b'saħħithom li l-proġetti ser jiġu implementati effettivament il-Kummissjoni, il-finanzjament tal-Kummissjoni għal dawn il-proġetti ser jitwafqu kompletament. Jiena ser nindirizza numru mill-mistoqsijiet li intom diġà Ehm, saqsejtuni meta niġi għal kummenti tiegħi fil-eluq. Grazzi tas se kummissarju, issa nagħti l-kelma lill-kellima fil-gruppi politiċi nibdew mill-IPP għandna l-Onorevoli Mazzoni għal żewġ minuti. Grazzi tas sew Signor President, jiena nixi nirringrazzja l-Kummissarju talli fakkar li l-Kummissjoni petizzjoni tat ruol attiv li dan il-Parlament u dan wera li min qed ikallimkom hija l-parti politika li tirrappreżenta u għandhom interess ħieħ biex jerfu responsabilità ta' din is-sitwazzjoni sabiex jagħmlu l-proċeduri trasparenti jinvolvu ċittadini f'dialogu li tagħmel responsabilità fuq kulħadd. Kif diġà intqal l-eżekuttiv reġjonali li sar f'Mejju ta' din is-sena tas sena li għaddiet nħoloq dialogu serju mal-Kummissjoni Ewropea u fil-fatt wasal għal triq li nistgħu niddefinixxuha differenti mis ta' qabel. Xejn però ma sar ma kienx hemm mirakli kellna nieħdu f'idejna sitwazzjoni drammatika li issaħħet fi żmien ta' 15-il sena ta' azzjonijiet li ma kienx hemm tmiem għalihom jew kien hemm inazzjoni l-Italja ġiet ikkundannata u niftakar jien stess mill-ECJ f'Marzu tal-2010, pero biex għal situazzjoni tal-2007 minn issa situazzjoni tbidlet e, l-evalwatur diġa ġi darbtej ġewwa Brussell u diġa ħolo program tajjeb li jintwera matul smiħ fl-ulju u dim il-Komissjoni Petizzjoni. Malar malar serna insemmi il-ġbir ta' skar speċjali, il-skar solidi urbani. Fit-13 ottubru kienem pjan ta' korrezzjonijiet li ġew mitluba mill-Kummissjoni Ewropea li ħajkunu ppreżentati fl-20 ta' April. Il-pjan parzjalment diġà mniet. diġa' hemm eh, ċertu eh, istrumenti u ċertu magni li ser jibdew jiġu utilizzati biex ikun hemm ħruq tal-iskart seba' impjanti ta' arkupru, kompostaċ, ħafna ħafna 34 pjattaformi konvenzjonali dawn jisaw jiġu ntużati biex jimministraw l-iskarb mod aħjar. Ġiet inkluża wkoll il-konklużjoniet ma' ħames provinċi biex ikun hemm il-ħruq ta' dan l-iskart miġbur, mbagħad hemm ukoll deċiżjonijiet ma' ħames reġjuni u kol saru kienem ġbir ta' ċertu rizorsi għal ġestjoni tal- tal-iskart kif intqal fil-Kumitat tal-Ambjent iż-żminijiet tas-sentenza u varjaw minn 12 xar għal 24 xar ġbir qegħdin fi żmien adegwat, però aħna qed nevalwaw ukoll iż-żmien biex inkunu kompatibbli u realistiċi mal-istat ta' avanzament tal-xogħol. Naħseb li f'dan iż-żmien diġà ħadna tajna ħafna tweġibiet, ovvjament ma mnix mirakli, u ma nix tweġiba dwar il-pieni jew il-multi finanzjari. Għallek nittama li dan id-dibattitu ma jkunx dibattitu strumentali li għal dar boħra iġġeluna nkunu kontra l-istituzzjoni tul partit politiċi. Jekk dan huwa dibattitu biex nejnu l-reġjun tal-kampanja unsibu soluzzjoni għal problema qadima, dak il-kas anki riżoluzzjoni li nistaw ħanivvutaw fi frar tista' tkun rizoluzzjoni komuni. Nkella ser tkun eh, għal darbohra qegħdin eh, naħlu ħafna ħin u noħol u aktar diffikultajiet. Allora, kollegi, jo. Mela, jizit kollegi. Eh, il-sur, il-delegat tagħna għamlet ħin ħadet naqra ħin iktar twil u nitlobkom biex iżommu mal-ħin ta'kom u tamlu l-intervent ta'kom tal-imot li tippermettu li l-interpreti isegwu il messaġġ ta'kom. Issa s Sur Pirillo għall essendi għal żewġ minuti. Sur President, eh, kon onorevoli, il-krizi li qed naraw mill-ġdid fir-reġjun tal-kampanja mhux biss għandu jħasseb il-kwalità ta' ħajja tal-popolazzjoni lokali biss, pala istituzzjoni Ewropea aħna għandna dmir li nindaħlu sakemm din is-sitwazzjoni ma tiddewalx iktar, inżommu l-attenzjoni fuq l-autoritajiet lokali. U naraw li dawn jadottaw miżuri kredibli permettu li l-kampanja biex toħroġ minn din il-kriżi terribli. Il-verità u li tkellimna ħafna fuq l-emerġenza tal-Kliskart, imma ma nafux kif huma l-affarijiet, ir-reġjun tal-kampanja kien ħalim pen li jappreżenta pjan reġjonali fl-2010 u issa eh, postpona l-2011 situazzjoni mhux tkun nista namministraw aħjar jekk nippostpon u l-sikurtà tas-saħħa dejjem tigrava fil-waqt li l awtoritajiet lokali dejjem idaħlu profitti minn din is-sitwazzjoni. ċertu liġi wkoll tajt li l-kriżi mhix qiegħda hemm. Deċiżjoni ħar ma naqblux magħha, speċjalment qassam bħal Napli, fejn 52% tal-popolazzjoni tar-reġjun tal-kampanja importanti li edu fil-qalba l-kunsilli lokali għax dawn biss jistgħu jagħtu tweġbiet immirati u effiċenza. ċertu eh, sindki ħadmu bisforz qawwi u waslu għal riżultati apprezzati, per eżempju il-separazzjoni l-ġbir tal-iskart, l iskart separat, u issa il-setat inatat l-reġjun. L-amministrazzjonijiet lokali rdu l-attenzjoni dawn qegħdin fuq ta' qudiem u għandhom viżjoni reali u wiesa ta' territorju tagħhom ma jafu li u jnidu eh, l-allarm li il- fejn jitfaw l-iskart eh, diġa jkun mim li saru ħommu. Il-lenfis ta' Terzjano ċerċino edin emmek u rridu nevitaw li konna paralizi sħiħa tal-ġbir ta' skart dawn il-postijiet urbanet nistennew bil-ħerqa mill-Kummissjoni Ewropea rigward il-pjan preżentat mir-Reġjun tal-Kampanja. Grazzi. Grazie per eh, il... Grazzi al grupp tal-Aldo, issa natu l-kelma l-Sur Alfano al minuta u grazie grazzi ta' sew, Signor Kommissarju. Meta nqisu l-propaganda tal-Gvern Taljan li ħafna drabi ġie eliminat minnaħat tal-Kummissjoni, il-problema tal-kampanja problema li ma ġietx solvuta Wara lista li natat rridu nqisu wkoll li iċ-ċittadini tal-kampanja għadhom qed jgħixu u jmutu għal pliskart. Il-klassi politika lokali, reġjonali u nazzjonali fix-xellemin xellu kan da responsabiltajt qawwija. Issa s-soluzzjoni tal-problema ma tistax tinxteħet fuq iċ-ċittadini li ġiġaw ma' vittma ta' kondizjoni ta' ħajja verament ħżiena. Il-Kummissjoni Ewropea titqis li situazzjoni ta' virtu għax inkella l-intervent tagħhom ser jkun għal xejn mhux li nibnu inċeneraturi finanzjati bħala fondi aġġornati li ser insolvu il-kwistjoni, l-iskart għandhom jistaw joqta qed jiġu maħru għaw jkunu tossiċi. Allura il-ġabra ta' sta' skart separat tista' tkun l-unika alternattiva u soluzzjoni tajba minn ma jkun hemm impatt fuq il-ħajja ta' ċittadini u l-ambjent u li toħloq anki impjieg. U rigward l-infiltrazzjoni mafjużi, naseb tajjeb li nħidu azzjoni l-infiltrazzjoni mafjużi fil-qasam tal-iskart jinsabu fil-nofsinar, pero anki fil-tramuntana f'dan l axar snin. Nishtiq najt u kol tlet mistoqsijiet l komissjoni kif ser ġipruħa biex tebita l-problema li din ma taqax eh, fuq is-saħħa ta' ċittadini u x'bisiba tagħmel biex tebita li ċittadini jiġu eh, imposti deċiżjonijiet u din il-kwistjoni din il-raġjuni jiġi mela- militarizzat Irid tkun hemm attivazzjoni wkoll rigward il-ħarsin tas-saħħa ta' daw iċ-ċittadini. Mbagħad l-artiklu 9 dwar l-inċentivi għal ħolqien tal inċeneraturi fejn qed tinkiser bil-qawwi normativa komunitarja marbuta mal-għajnuna tal-Istat. Grazie per il grupp. Grazie għal grupp tal-ħodor is-sur Lichtenberger għal minuto u nofs. Grazzi, smajna ħafna stejjer mill-kollegi um, Taljani tal pepe Ejjew issa naraw is-sitwazzjoni kif inhi verament il-qorti um, tal-ġustizzja għamlet regola kontra l-Italja vera l-Italja ma żammitx ma data ta' skadenza kien hemm pjanijiet Bauta, mir-reġun eh, iżda dawn ma waslux fil-ħin. Is-sitwazzjoni dejjem tirrepeti ruha wieħed ma jistax jevita eh, l-impressjoni li l-autoritajiet ippermettew li din tasal għal situazzjoni ta' emerġenza. U biex jagħmlu mbagħad eh, regoli taħt proċeduri ta' emerġenza u biex warbu l-liġijiet u jitfawm taħt it-tapit. Issa għandna dawn is-sitwazzjoni fejn uh, skart industrijali u domestiku qed jiġi mħallat uh, ġej minn naħa ta' fuq u naħa isfel tal-pajjiż u eh, kulħadd qed jispiċċa jitfa dejjem l-iskart f'dan il-post mingħajr ma qed jiġi eh, ma jittieħed nota ta' dan l-iskart. Din mhix sitwazzjoni qed issir biss fl-Italja dan huwa dibattitu eh, Ewropew fejn il-liġi Ewropea ma ġietx applikata u ma natawx ma tawx kasa. Issa, jekk din il-problema tiġi estiża fuq il-pajjiżi l-oħrajn, ser ikun hemm problema f'qalbqija tal-Ewropa. Din mhijiex ħaġa żgħira, sitwazzjoni sempliċi, dan huwa skandlu kbir. Hemm ħafna postijiet tal-imi tal-iskart li qegħdin dejjem ifaqsu. Issa irrid ikun hemm xi tip ta' regolazzjoni, irrid ikun hemm konsegwenzi għal dawn is-sitwazzjonijiet u dawn għandhom jiġu implementati. Kien hemm ħafna li sar dan l-aħħar iżda jrid ikun hemm konsegwenzi tajbin, jrid ikun hemm eh, impatt tajjeb bl-istesswazzjoni kellha se terġa' tirrepeti ruha. Irid tidħol il-liġi Ewropea. Grazzi. Grazzi s-Sur Higgins biex ijat fil-kamra li nagħti il-kelma lis sur Rossi għal-minuta. Grazzi ta' sur President, il kriżi tal iskart għandu jiġi mdaħal fis-seħħa ġbir differenti tal iskart u l-inċinerment ikun l-aħħar soluzzjoni, sanzjoniet mhux tajbin, ma jkunx korrett Meta u la hija problema ta' tramuntana u tal-forza politika. Meta nqisu wkoll dak li qal il-grupp tal-ħodor il-problema tal-kampanja hija tistemma ħafna snin. U vera nġabru ħafna flus u sissa tem istanzjoni ta' emerġenza, pero mem skużi li najdu li responsabiltajja ta' tramuntana li fil-fatt kif qalet il-kollega tagħna il-ġabra ta' eh, hemm problema tal-iskart fit toroq tanna fit toroq tan tarmuntana hija mhux vera. Hija falsa li l-amministrazzjoni lokali li idaħlu kol il-kriminalità u anki jiġbru skart illegali ma kienux kapaċi eh, jaslu soluzzjoni. Dak importanti allura li l-autoritajiet lokali ta' Napli, tal-kampanja, ibidlu l-amministraturi inkapaċi li għedin għammen. Grazie, la parola all'onorevole Vert. Grazie, natu l-kelma l-sur Vertman għal-minuta u nos. Sjagħet kollegen e non kollegen, di mulk. Grazie kollegi. Il-krizi tal-iskart ila dejja l-ħafna snin. Hemm um, ħafna postijiet tarmi tal-iskart u dan postijiet iġiġu blokkati wkoll mill-awtoritajiet reġjonali. Dak li rridu nikkjarifikaw huwa li kien hemm ħafna wedid fuq livell politiku iżda sar ftit wis. Eh, l-approċċ ta' qabel il-problema kienet li jintużaw regoli interim u soluzzjonijiet interim iżda dan ma jfissirx l-awtoritajiet ma jindomx jinformaw lill pubbliku fuq x'qed jiġri Din hija sitwazzjoni mm, li tiġi ta' kuljum fl-Italja fejn hemm eh, livelli għolin ħafna ta' skart u sistemi normali ntużaw normalment mhux qed jaħdmu. Hemm bżonn ta' responsabilità ambjentali miż-żewġ naħat. Il-kampanja hija eh, reġun fejn hemm ħafna mart u wkoll hemm ħafna mart tal-kanċer li huwa iktar oli mill-livelli nazzjonali għal daqstant irridu nsibu soluzzjoni li għandhom jiġu implementati. Grazzi. Grazzi, issa nagħtu l-kelma l-onorevoli l-oħra, is-sur Rivellini għal żewġ minuti. Grazie ta' sur President, nixtieq nirringrazzja l onorevole Riseber u l-kollegi l-oħra għax-xogħol kollu li għamlu, però permettuli li nisħaq li diġà għaddejjin fir-reġjun tal-kampanja sitwazzjoni eh, eh, affarijiet pożittivi nixtieq ngħid li rigward l-artiklu 270 biex wieħed ikun jista' jikseb sanzjonijiet finanzjari dawn ma' affarijiet strumentali dawn l-aħħar l-amministrazzjoni li għada kif daħlet fis seħda l-aħħar żmien diġà daħlet strumenti fuq il-kriżi tal-skart u diġà bdiet politika marbuta għal ġabra separata tal-iskart u inedu miżuri biex innaqsu il-skart prodott. Rigward Salerno il-ġirja biex ikun hemm inċeneritur u bħalissa wkoll qed ikun hemm pubblikazzjoni ta' inċeneraturi oħra fil-vanta Napli. L-għanu mux biex li natfu l-belt imma li kunem ċiklu integrat ta' skart bġabra separata tal-skart u ġabra separata tal-skart prodott. E, eh, Inċeneraturi moderni biex neliminaw la koballe u anki biex ma jkunx hemm impatt fuq l-ambjent. Rridu naraw minnu l-ħati li bla, bla dubju għem ah, tmexxija ex tmexxija li kien hemm minn tramuntana kif ukoll mill-naħa tax xelluk biex jeliminaw issa il-skar tossiku li kienu ħolqu diġà. Nixtieq ukoll nappella li kulħadd sabiex bekk naħdmu għal u mhux kontra, mhux biex nissodisfaw immedjatament il-partit jew inkella l-ideoloġija li kollu. Però tajjeb li naħsbu li biex noħolqu il-kampanja jew inkella biex jekk konna sanzjoniet finanzjeri tasbu ħassolvu l-problemi tal-kampanja? Issa nagħti l-kelma li sur de Magistris għal minuta. Iva, wara il-gideb tal-gvern ta' Berlusconi li daħal ġielet fl-2008 li qal il-problema tal-iskart inelep, tajjeb li l-Unjoni Ewropea tibblokka l-finanzi l-Italja sakemm ma jiġux prezentati ċiklu ta' eh, ġobir tal-iskart tajjeb sostenibli u mhux il-pjan li prezenta il-Ministru Kawdora li għal darboħra qed huwa bbażat fuq uh, eh, l-enfiz mhux adekwati laqqas l-inċeneraturi li jedin joħolqu ħafna mart bħal kanċer u tumur. Il-flus pubbliku għall-emerġenza ta' din il-kriżi f'dawn l-aħħar 13-il sena ikkonsolidaw relazzjonijiet kriminali bejn il-politika minnaħa kem ta' xellu kif ukoll tal lemmi imprendituri u tal-kamorristi. Fi kwistjoni ta' ambientali edin jiġu solvuti mill-kriminalità il-kriminalità wkoll fil-komunità lokali u t-territorju li hemm. Kif għamel fil-fatt il-gvern meta uża l-Malganello biex e, eh, l dan din il-lokalità biex jmur kontra dawk li defendu l-ambjent. Issa Sur Speroni għal-minuta. Grazzi tassew, Sur President L-Ewropa ċentralista u burokratika ma taħoqx distinzjoni bejn territorji differenti u l-artikolazzjoni amministrativi fiħda l-Istati membri. Ir-responsabilità tal-situazzjoni diżastruża fil-kampanja i prinċipalment minħabba iċ-ċittadini tal-kampanja u jiena mill eh, pala padan nirrispetta dawn l-okkużi undawruwa ndurum kontra dawk li fil-kampanja ivvotaw għal amministraturi lokali li mhumiex kapaċi biex isolvu din il-problema u ippersistew fil-iżbalji tagħhom u konfermawom sena wara l-oħra fl-elettorat tagħhom. L-kampanja hija lesta li tejn il-padana il lesta li tejn il-kampanja u ma taċċettax l-akkużi Issa nagħti l-kelma lis sur Baltassar għal żewġ minuti. Grazzi tassew sur President u Kummissari, eżis kollegi, jiena ma nixtiex bl-interventi għaj niċħat il-gravità ta' din is-sitwazzjoni li hija l-konsegwenza inevitabbli ta' nuqqas ta' effiċenza amministrativa politika li qed tirriskja għal darba oħra li toħnoq belt sħiħa minħabba din il-kriżi tal-iskart. Onorevoli Sodergaard u Lichtenberg, l-emerġenza fil-kampanja bdiet u żviluppat ruħa b'mod kbir minħabba inkapaċità minħabba amministrazzjoni ħażina f'Napli ta' Xelluk li jamlu deċizjonijiet li ma tantx kienu qalbina biex ikunu jistaw jieħnu dan il-ċirku vizzjus dwar tal-iskart. Innu ta' responsabilità, nuqqas ta' deċizjonijiet, diffikultajiet politiċi, innuqqas ta' trasparenzi, ħela, dan kollu karatterizza fazi politika amministrativi li jissa inalqet. Jiena nixti nassikura li firmatarji ta' dawn il-gruppi politiċi li appoġġawhom li situazzjoni politika u operattiva hija mbidlet issa. Il-Gvern Nazzjonali mod responsabbli għandhom determinazzjoni politika li jisolvu l-emerġenza. Jelbu bil-konfront mal-popolazzjoniet interessati kif ukoll bil-miżuri neċessari li xi drabi joħolqu mis-sindrome ta' nimbi marriċ eh, iż-żibel tiegħek f'dari. Għamlu kol ġbir tal-iskart u anki eliminazzjoni tal-iskart fi żmien qasira hemm ukoll il-ġabra tal-iskar separat u anki eh, żvilupp ta' impjanti neċessari tkun ħaġa inġusta u kontraproduttiva u strumentali kif qed jgħid is-sur de Magistris li llum noħolqu sanzjonijiet finanzjari li jolqtu ħażin l-istituzzjonijiet li permezz ta' riżorsi komunitarji nazzjonali qegħdin jippruvaw kollaborazzjoni sħiħa mal-Unjoni Ewropea li jgħalqu definitivament din il-storja kera li ila hemm fil-reġjun tal-kampanja ħafna snin. Grazie. Grazzi, issa nagħti l-kelma lis sur Schnellnart għal minuta u nofsek joġbok. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich hoffe. Signor President, Signori, jena nispera li d-dibattitu tal-lum iwassal għal tmiem ta' din il-problema ġewa l-kampanja. Jiena naħseb li deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja għandha tiġi implementata darba l dejjem regoli Ewropej għal eh, ġbir ta' l-iskart eh, għandha tiġi infurzata hemm ġbir u rimi kontra l-liġi ta' dan l-iskart. Aħna rridu nkunu realistiċi, illa nitrattaw din il-problema għadha l-aħħar 20 sena b'xi forma oħra. Iżda, sinjuri, jekk aħna naraw minn fej ġejja din il-problema, aħna rridu niftakru koll li eh, fl-eruq ta' din il-problema hemm il-mafja u għanna nitrattaw lil dawn l-ewwel għax ikunu mhux se jkunu effettivi fix-xogħol tagħna. Ovvjament hemm kondizzjonijiet partikolari tkun hemm pjan sew ehm, għall-iskart u l-Kummissjoni għandha tara x'tagħmel eh, tarax tamel biex solvi il-problema, issib rizorsi finanzjarja biex ikun hemm sistema ta' riċiklaġġ u rrid ikun hemm ukoll kastigi uh, b'saħħithom għal min jimur kontra liġi fi rigward l iskart Il-Europol u l-ġirraġast ukoll għandhom u kif ukoll l-awtoritajiet tal-istat għandhom uh, jaġixxu dawn għandhom jaraw kif ser jiġġieldu din il-problema jekk dawn il-kondizjonijiet u forsi nkun nistgħu sibu soluzzjoni. Grazzi. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma lil Sinjura Komi għal minuta u nofs. Aziz kommissarju, aziz kollegi, grazzi u president, l interventi għaj nishtiq nisħaq moċar li situazzjoni tal-iskar fil-kampanja edha titjib bragward il-passat Il-problematika hija komplessa ħafna, tippreżenta diffikultajiet ta' affarijiet differenti u għandha bżonn iżmien biex jiġu solvuti mod darba l dejjem L-affarijiet li qed nitkellmu fuq minnhom jinvolvu l-applikazzjoni tal-proċedura għal l-artiklu 270 ta' trattat, però mhux l-applikazzjoni ta' sanzjoni finanzjarja li se eh, solvi l-problema fil-kampanja, għalhekk qed nirriskjaw li natu attribuzzjoni ta' responsabilità l ksur ta' din liġi fuq sta, l-Stat membru fuq pjan oġġettiv ħafna sempliciment għal darboħra ma nkunux il-ħaqna b'mod oġġettiv eh, konformita ma dan il-lat tal-komunità. Tep li eh, in konsiderazzjoni l-inġiba tal-Istat. Ma nistawx najdu li l-Italja ma rispettax l-obbligu ta' kooperazzjoni leali, pero kif qal ikkonferma il-Kummissarju s-servizzi tal-Kummissjoni edin kuntat bisħieħ ma l-autoritajiet Italjani nazzjonali u territorjali u għet jisegwu bir-reqqa kif qed tiżvolġi l-sitwazzjoni. Il-volant ipprezentaw l-impen mifrux mill-Italja huma ma jistgħux jiġu negati. Importanti li najdu li rwol operattiv għadha mir-reġjun għal provinċi b'tali mod li jiżviluppa pjan e- ideali għal ħtiġijiet ta' dan ir-reġjun. L-Ewropa titkun taħdem fil-qrib ma' l-Italja b'sinerġija nixtieq nagħlaq bil nfakkar li fil-kampanja kien hemm preżenti wkoll l-Italja tal-Valuri li issa għandha l-memorja wis qasira u fqira għal dak li għamlet jew inkella aktar aħjar dak li m'għamlitx. Grazie. La... Grazie tassew, issa nagħti il-kelma s-Sinjura Matera għal minuta u nofs. Grazie tassew, Sinjura President. Jiena mhux qed nitkellem bħala fisem il-kampanja biss, ma biex naqsam magħkom risposta Italjana għal ksur komunitarju. Nixtieq ngħidilkom l-interess tagħna u li l-interess nindefendu l-interess taċ ċittadini u tal-poplu tagħna. Ir-reġjun tal-kampanja fuq livell ġenerali l-Istat Taljan qegħdin jib joħolqu eh, impjanti ta' rifjuts kontu stabilit mid-dritt komunitarju. Nix infakkar li l-utilizzazzjoni tal-fondi komunitarji li nataw għal eliminazzjoni tal-iskar fil-kampanja edin juzzu użati fil-2006 fil-mizura 1.7 u mill-2007-2013 eh, eh, għan 1.1. Ir-reġin tal-kampanja oddot il-finanzi għal 140 miljon euro finanzi li nataw biex jinħolqu impjanti ta' staħazna trattament u rkupru. Impjanti ta' E, skart imxarrab jew u anki jkun hemm impjanti destinati biex jirkupraw materjal ta' skart għal ħazna u ġabir differenzjat. Umbat l-2007-2013 inataw 110 miljon euro għal ħolqien ta' impjanti għat trattament ta' skart. 50 miljon euro għal finanzjament ta' impjanti komunali għal ġabra separata. L-attività ta' lan 1.1 Porfest għal-2013 flimkien imkien ma' 1.7 tal-2007 ġew limitati mir reġim ta' kondizjonabilità tan nefqa għall-an ta' ksur fil-amministrazzjoni tal-krizi fil-kampanja ġifiri sissa inatat kwota tal-fas biex issegwi l-kwistjoni biex ikun hemm konformità mal-liġi tal-komunità. Importanti li nirrappreżentaw nistaw niprezentaw l-Parlamentu u l-Kummissjoni diffikultajiet biex aħna fi żminijiet osra nikkunu konformi ma' deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja. Grazie. Il primo Grazzi l-ewwel kellim taħt l-operazzjoni taħt il-proċedura KHDI għandna Sur Mork Najden ikjoġu. Pirmininkė, tiesiog norėčiau pasinaudoti proga ir e, atkripti dėmesį kitas. Nixtieq nieħu din l-opportunità u nixbilkom l-attenzjoni lejn problemi oħrajn tal immaniġġjar tal-iskart fl-Unjoni Ewropea. Xi kultant l-awtoritajiet ċentrali u lokali ma jagħtux uh, każ sew tal immaniġġjar tal-iskart fil-Litwanja pereżempju nies negozjanti li jridu jibnu xi inċineratur Eh, eh, ma jidux l-affarijiet ċari lill pubbliku u jgħidu l inċeratur huwa l-istess dak li kieku inti tagħmel ehm, ehm, eh, tiġbor bot separat l-iskart għal daqstant mhux qed jagħtu informazzjoni ċara. Nixbilkom l-attenzjoni biex bekk ukoll eh, tindunaw b'dawn it-tip eh, ta' ksur ta' liġi fejn il-regoli mhux qed jiġu segwiti fir rigward tal-iskajt. Grazzi. Grazie la parola all'onorevole Jar. Grazzi sur Jar Kjoġbok. Grazzi, President bħala parti mid delegazzjoni li marret fuq eh, il-post eh, fissem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet stajt nar eżattament kif ni situazzjoni fil-kampanja, situazzjonijiet għedin diffikultà kbira għad hemm il-problema tal-eco bails minn ħafna snin ilu dawn għadhom jiġu solvuti. L-impressjoni tiegħi kienet li l-rimi ta' l-iskart fi żmien li aħna morna nżuru kienet kważi solvuta permezz ta' intervent militari. u kien hemm postijiet rim tal-iskart li wħud minnhom kienu illegali li mhijiex biss problema tal-pastat iżda wkoll tal-futur dak li qed tgħid l-Unjoni Ewropea huwa ġust u għandu jiġi nfurzat. L-Unjoni Ewropea issa għandha toffri l fondi jekk hemm lokal dawn il-fondi. Naħseb l-awtoritajiet lokali għandhom jiġu nkoraġġuti biex jagħmlu dan u fl-opinjoni tiegħi il-Kummissjoni waħna bħala l-Parlament Ewropew maħniex interessati fil- penalitajiet finanzjarji iżda aħna interessati biex eh, nsolvu s-sitwazzjoni tal-iskart fil-kampanja u nistgħu nagħmlu dan jekk naħdmu l-kol flimkien. Grazzi, is-sur Rivellini jekk joġbok. Grazzi tassew sur President, il-fondi li ġew blokkati mill-Kumità Ewropea mo partikolari dawk destinata lil lotja bħala lotja li territorja. Allura kif nistgħu nimblukaw tali fondi? U qed nixtieq nitlob il parlamentari Taljani fosthom ele dawk eletti mill-komunità tal-kampanja biex ma jwiġbux għal rabja fl-ideoloġija tagħhom u ma jettux ħtija liċ ċittadini tagħhom. Jiena nappella lilhom biex jkunu ikunu rappresentanti tal-komunità tagħhom u mhux autoreferenti tagħhom stess. Grazie. Grazie, eh, ora la parola a nome della Commissione al Commissario Poton. Grazie fissam il-Kommissjoni e il-Kommissarju Potocnik. Thank you very much uh, for uh, all. Grazie ħafna tal-kummenti tagħkom, tal-opinjonijiet tagħkom. Hemm tliet kwistjonijiet li jiena nixtieq nindirizza l-ewwel nett hemm il-kwistjoni li intom indirizzajtu um, bosta drabi. Is-sitwazzjoni hija waħda kritika m'hemmx soluzzjoni ta' malajr. Hemm kien hemm xi żviluppi pożittivi iżda huwa ovvju li għatem hemm bżon ta' risposta sistemika għal kwistjoni li nsabu fija. Miex faċli iżda huwa iktar mill-li meħtieġ. F'dan ir-rigward il-sieħba tagħna biex isibu soluzzjoni ovvjament l-Italja iżda kooperazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali f'dan ir-rigward bla dubju hija waħda meħtieġa. Għalhekk jiena ħirqan għall-evalwazzjoni tal-pjan, ehm, l-abbozz ta' pjan għall-manager tal-iskart. Aħna nemmnu ser kun wieħed tajjeb dan ser jiġi evalwat mill-servizzi tiegħi u mill-esperti u nista' nassigurakom li dan ser isir b'mod li ser ikun hemm l-istess trattament tal-Italja kif ukoll għal kull stat membru ieħor. Għaliex din hija ta' importanza fundamentali u irrid ikun hemm eh, fiduċja bejn l-istati membri. Fi rigward ta' dawn il-problemi, l-approċċ tiegħi nista' ngħidu sempliċement ħafna, nispjega sempliċement jiena irrid inkun strett biex najn u irrid najn bisħieħ. L-idea l-idea kienet li nimponu uh, multi biex insolvu l-problemi u iżda ma jekk jizda eh, ħan iprova ma namilġ dan, iżda jekk m'hemmx mod hoj jekk insolvu l-problemi ser ikolli nimponihom dawn il-multi. Jiena qed nipprova nagħmel dak kollox dak kollu l nista' f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet Taljani biex insibu soluzzjonijiet ċirqa din hija t-tama tiegħi. Fl-aħħar mill-aħħar aħna nitkellmu dwar is-saħħa tal-ċittadini Taljani u l-ambjent Taljan. It-tieni punt li nixtieq insemmi għandu x'jaqsam mal-direttiva tal-iskart din hija waħda ġdida ġiet adattat riċentament u dan id-din id-direttiva tgħid biċ-ċar li kull pajjiż skont il-liġi għandu jintroduċi il- um, ġerka tal-iskart ġifiri li jamlu użu mill-ġdid, jirriċiklaw, jiġġeneraw l-enerġija u jekk memx possibilita oħra dan immur ġewwa landfills. Jekk aħna naraw x'inhi s-sitwazzjoni dinja l-istampa li tiħdet mir-rapport li serġi publikata fuq kemm huma effiċjenti l-Istati Membri fl-Unjoni Ewropea nek titratta x-xejriet tal-landfills fil-rigward tal-iskart municipali għal hawnhekk għandna l-aħjar data, possibli. possibbli. Ħames stati membri li fihom il-landfills huma inqas minn 5% tal-iskart municipali. Iżda għandna wkoll seba' stati membri fejn il-landfills huma iktar minn 80% u allura aħna għanna situazzjonijiet differenti fl-Ewropa meta nitrattaw dawn il-problemi u ovvjament din hija kwistjoni li aħna rridu nindirizza. Din l-istampa hija bejn il-95 u l-2007. Issa il pajjiż jistgħu jinbidlu minn kif din is-sitwazzjoni jekk jorganizzaw ruhom tajjeb mek nkun nistgħu naqsmu l-Ewropa f'żewġ partijiet. Waħda li qed qis l-iskart bħala problema u naħa l-oħra li qed qis l-iskart bħala opportunità għal riżorsi u anke wkoll għal profitti finanzjarji. Għaliex din hija r-realtà. Jiena smajt bosta stejjer li urewni li dawn għandhom bżonn imorru permezz tal-programment pubbliku li ser jieħu l-iskart għaliex hemm bosta utenti li jridu jużaw dan. Il eh, però fl-aħħar mill ħar li ħaġa importanti huwa li l-iskart jiġi separat. L-aħħar punt li nixtieq nsemmi il-membru ehm, parlamentari tkellem li għanna noqodu attenti dwar eh, problemi tal-manager tal-iskart fl-Unjoni Ewropea u koll u il-kazijiet ta' ksur eh, fl-2009 eh, l-iskart għandu 19% tal-kazijiet tal-ksur skont is-setturi. Unbatem hemm kwistjonijiet tal-ilma ta' 13% u tal-arja ta' 16% um, aħna qed naraw il-problemi kollha u qed nittrattawhom anke fil-futur nistgħu nassikurawkom biex nikkonkludi naħseb li jridu nagħmlu dak kollu li nista' intom bħala membri parlamentari u jien bħala kummissarju li għandna naddu l-messaġġ tal-iskart bħala opportunità għal-futur. Għandna Naddu dan il-messaġġ fil kontest tal rizorsi limitati li għandna għal daqstant l-effiċenza ta' rizorsi hija l-isem tal-problema u l-effiċenza ta' rizorsi hija wkoll il-qofol tal kompetitività tagħna futura Ewropea. Jekk ma temnunix, serġgħu saqsuni madwar għax snin oħra u nikkarantiklhom li dan huwa l-każ. Grazzi. Grazie Commissario, la discussione. Grazie Commissario, diskussjoni ma' u l-votazzjoni ser issir waqt il-sessjoni li jmiss.